illi intbat li l-kolleg jekk intom għatmantkomx issa fuq l-agenda propja kjo ġobkom. bidla waħda fl-agenda. Ah, point of order, mela, l-ewwel nixtieq nitkellem fuq dan il-punt u mbagħad nagħtik il-kelma fuq il-point of order. Issa. Il-ħamis, il-grupp jiftemu il-tini fit-tini eh, diskussjoni dwar ksur ta' drittijiet tal-bniedem għandu jkun priġunerija fuq l-impriġunerija ta' attivisti fi Zimbabwe. Dan huwa l-punt li sa' nibdew. Għaw xaħat li ma jaqbilx, ah, kullħat jaqbel, l-punti f'kolla fuq l-agenda huma unanimament adottati. Mela, l-onorifoli Alfano kjoġbok. Grazzi, President. Nuża dil-okkazjoni biex ningrazzja li l grupp l jaj per peress l-8 ta' jannar, specialment il seba ta' jannar, dal-parlament, grazzi għas sensibilità tijow ta' il-patroċinju tijow għall-organizzazzjoni ta' kull 20 sena tal til ta' missieri ettajt il-kellima jina kienem ħaf diskors sentimentali ħafna u nirringrazzja li l-alde li organizzajna summit internazzjonali fuq il-fost il-forzi tal-polizija, inkluż il-forzi tal-polizija, l-FBI, eccetera kien hemm ħafna attenzjoni min naħa tal-medja u nixtieq nirringrazzja ħafna u senati il-materjal digitali biex kulħadd ikun jaf x'ġara dak f'dan is-summit. Nirringrazzja l-Parlament, nirringrazzja fuq kollox lilek President u nirringrazzja lil alde Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjura. Grazzi, Sinjura Alfano il-punt li mela l-punt huwa dibattitu konġun dwar l-agrikoltura fir-reġjoni ultraperiferiċi. Għanna ir-rapport ta' Papastamakos.